kom hija tissaħħa din il-bażi tal-ħidma konġunta li se jkunna fil-ġejjieni. Grazzi, Komissarju. Nivotaw għada fil-11 nofs. Issa għanna mistoqsija orali li l-Kommissjoni dwar l-użu tal-prinċipju ta' sussidjarjetà wara trattat ta' Lisbona. Merħba, Kommissarju Sefkovic. Signora Koshmerin, għandek il-mikrofonu għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, fil-fatt, hija mistoqsija importanti ħafna dwar suġġett importanti ħafna ħna ħasbu li dwar trattat ta' Lisbona kien hemm dejjem l-ilment minn l-Parlamenti Nazzjonali li 80% tal-leġislazzjoni li ħna deċidejna Eh, li huma din jimplementaw ġejja minna tal-Ewropa u naturalment eh, kien hemm problema kif l implementazzjoni però grazzi għat trattat tal-Lisbona dan il-bidel il-Parlamenti Nazzjonali għandhom il-possibilità li influenzaw il leġislazzjoni u grazzi għat trattat tal-Lisbona aħna qegħdin naraw illi kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-Parlamenti Nazzjonali hemm id-dritt tal-intervent. Mbagħad kien hemm ilmenti xorta waħda min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali ġifieri li l-piż amministrattiv żdied u li dokumenti li jaslulhom qoddim il-mejda ma tantx ikollhom biżjed ħin sabiex jirreġixxu jieħdu pożizzjoni fuqhom iżda l-iktar ħaġa l-iktar element importanti huwa illi hemm hemm ħafna elementi iżda ħaġa importanti ħafna hija illi hemm il-kwistjoni illi jistgħu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet b'inizjattivi tal-Unjoni Ewropea u wara sentejn li daħal fis-seħi Trattat tal-Lisbona wara l 1 Diċembru 2009 fil-fatt aħna kellna dawn il-proċeduri u ftit xi ftit mill legwin jien ħassejna illi issa wasal waqt illi aħna nsaqsu l-Kummissjoni kif taħseb illi eh, miexi is-sitwazzjoni kiex eh, sodisfatta bil-mod ta' kif hemm dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali, jekk hemmx biżejjed ħaddiema sabiex jieħdu supplementi tagħhom u ir-reġuni kif ukoll fil-każ ġermanja il-Lender. Jekk dawn mhix ħajkun ħajkun hemm diskussjoni magħhom anke fuq dan il-livell politiku u jekk hemmx biżejjed kooperazzjoni wkoll mal-Kumitat tar-Reġun. Dawn kienu l-mistoqsijiet illi il-kollegi Toyer Tajn u l-kollega Daf formulajna. Grazzi ħafna, Kummissarju Shevkovic. Grazzi, Signora President, u grazzi l-Onorevoli Membru għal din il-mistoqsija għalli xitini l-opportunità biex najċini l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-implementazzjoni tal-Protokoll 2 ta' Trattat ta' Lisbona il-kontroll ta' sussidjarità għaddej u l-implementazzjoni kienet tajba grazzi mhux biss tħejjija tajba min-naħa tal-Kummissjoni u l-Parlamenti Nazzjonali qabel ma daħal fis seħħ trattat imma anki minħabba kooperazzjoni eccellenti u kuntatti tajbin bejn il-Kummissjoni u l-Parlamenti Nazzjonali. L-esperjenza li ksibna sissa u li l-Parlamenti Nazzjonali huma lesti biex jaċċettaw u jilqaw is-setat il-ġdida taħt it-trattat sal-aħħar ta' settembru ta' din is-sena l-Kummissjoni kienet batet 139 abbozz ta' proposti leġislattivi li jaqgħu taħt l-ambitu tal mekkaniżmu ta' kontroll ta' sussidjarjetà l parlamenti nazzjonali u rċivit 61 opinjoni raġunata. Madana kollu febda minn dawn il-każijiet il-limiti eh, provduti mill-protokoll 2 li eh, umbat eh, waslu għall-użu tal-karta safra jew oranġo maġġew is-sodisfati. Da mhux marbutin biss ma' kwistjonijiet ta' sussidjarjetà biss u l-Kummissjoni tixtieq li dialogu politiku jisir iktar profond flimkien mal-parlamenti nazzjonali u dan il-mekkaniżmu tal-kontroll ta' sussidjarjetà huwa aspett wieħed f'dan il-kontest Il-Kummissjoni bħalissa qed tirċivi iktar minn 600 opinjoni kull sena mill-Parlamenti Nazzjonali, inklużi l-opinjonijiet fuq il-kontenut tal-proposti tal-Kummissjoni. Uh, il-rizorsi umani waħda mill-mistoqsijiet li saqsejtu fuqa unità fis-Segretarja Ġenerali hija dedikata għal relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali barra minn hekk kull DG għandu koordinaturi maħtura relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali li jikkontribwixxu għall-implementazzjoni Eh, tal-mekanizmi ta' kontroll ta' sussidjarjetà u eh, dialogu politiku kif jagħmlu l-kabinetti tal-kummissarji individwali. Dwar l-evalwazzjoni totali nista' ngħid li l-kwistjoni ta' dan il-mekkaniżmu ta' kontroll ta' sussidjarjetà u dialogu politiku eh, jiġi diskuss kull darba waqt il-laqgħa tal-kawżak fejn il-Kommissjoni tiltaqa' mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li qegħdin jaħdmu f'dawn il-Kumitati Ewropej kif ehm, għalet l-onorevoli membru dak li huwa l-iktar importanti huwa li membri tal-Parlamenti Nazzjonali jkunu iktar involuti fid-diskussjonijiet fuq il-leġislazzjoni Ewropea. Naraw li dibattitu fuq dan il-kwistjonijiet huma ħafna iktar spiss iktar dettaljati u l-kwalità tal-opinjonijiet illi jaslunna mill-Parlamenti Nazzjonali huwa hija ħafna ola. Aħna qed naw nagħmlu l-istess ħaġa minnaħa tal-Kummissjoni li x'waħda mill-kwistjonijiet li tqajmet waqt l-aħtar laqgħa tal-Kumitat tal-Kawża huma li l-kummenti tal-Parlamenti Nazzjonali jridu nkunu iktar preċiżi qed jitolbuna spjegazzjonijiet iktar dettaljati fuq il-klawżoli fuq is-sussidjarjetà li hemm fil-proposti leġislattivi tagħna fil-żmien li ġej nixtiequ li l-proposti settorjali marbutin mal-ambjent u trasport ikunu diskussi wkoll fil-Parlamenti Nazzjonali mhux biss fil-Kumitati għall-Ewropa imma anke fil-Kumitati Settorjali rilevanti għaliex nemmen li da se jżid l-interess tal-Parlamenti Nazzjonali membri tal-Parlamenti Nazzjonali wkoll anke u kunu voluti wkoll fit-trasposizzjoni li ħafna kelli kif nafu tollu tor iħollu jorbtu l-autoritajiet nazjonali. Id-dialogu politiku huwa importanti ħafna għalix ta' l-opportunità li nirċivu opinjonijiet raġonati, anke opinjonijiet negativi u opinjonijiet pozittivi u koll. Jina nisab ċerti li dialogu se jkompli sviluppa numru ta' Eh, opinjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali tweġibiet tal-Kummissjoni se jitjiebu fil-kwalità tagħhom fix-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna. Sinjura Flasikova Benova għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kummissarju, kollegi. Fil-kompetenzi maqsuma il-prinċipi ta' sussidjarjetà jurina u jgħidilna meta l-Unjoni tista' titkellem għannom tal-Istati membri. Il-prinċipi ta' sussidjarjetà minn banda ifisser il-protezzjoni tal-kompetenzi tal-Istati membri u minn banda l-oħra eh, jgħin l-Unjoni Ewropea taġixxi meta l-Istati membri ma jrnexxilhomx wara dħul fis seħħ tat Trattat ta' Lisbona bil partikolar protokoll 2 huwa suġġett ta' rapport annwali tal-Kummissjoni dan ir-rapport jindirizza kwistjoni ta' kif qed jiġi implementat il-prinċipju ta' sussidjarjetà fl-istituzzjonijiet Ewropej fil-Kunsill Parlament, Kumitat tar Reġuni, eċċetera jindirizza wkoll il-kwistjoni tal-Parlamenti Nazzjonali u kif il dan il-prinċipju qed jiġi implementat hemmhekk wara tħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Naħseb li dak li hemm bżonn issa huwa li nifokaw fuq ċerti punti illi uh, jorbtu mal-prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex il-Parlament Ewropew jagħti ħares eh, din is-sussidjarjetà u forsi kultant ma jħallix li seħ għaliex mill-2009 Kenna l-possibilità li ninformaw l-Kommissjoni Ewropea li ehm, biċċitta leġislazzjoni fl-istati membri tagħna ma mhix konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għalhekk aħna interessati li naraw kif il-Kummissjoni qiegħda eh, taħdem dawn in-notifiki u kif qed jinformaw il-Parlament Nazzjonali. Is-Sur Karim mhux qiegħed u nibdew il-proċess ta' kaċ tiegħi bis-Sinjura Bażescu. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Sal salut rediscutarea aplicării. Grazie. Grazie ħafna aħna naħsbu illi f'dak li fil-kontest dan li qed ikun diskuss u fil-protokoll numru 2 ta' trattat dan huwa punt importanti ħafna, dan huwa punt illi rridu niddiskutu ħalli l-artiklu 5 jkun irrispettat. Tqassim tajjeb tal-kompetenzi fuq il-livell nazzjonali nafu li huwa xi ħaġa importanti li għamilna aktar faċli li aħna nużaw dan il-mekkaniżmu ta' sostenibilità. Aħna nafu li hemm ċertu affarijiet li huma karatteristiċi importanti ħafna ta' dan kollu jiena nixtieq ngħid li fil-fatt il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea fil-fatt qiegħda titkellem fuq l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju. Jekk għat legali ma jistax ikun emendat sakemm maħna niddeċidux jekk il-prinċipju ta' sussidjarjetà kienx rispettat jew grazzi. Baw. Signora Bilbao. Grazzi, Sur Kommissarju. Il-bini, jekk aħna rridu nibnu l-Ewropa jfisser li rridu nintegraw, li rridu naħdmu flimkien. Jina nishtiq li kieku l-Kommissarju jisma ftit dak li għandi xinajt. Jekk jiġifier ma jimpurtax, Signor President, nerġa' nibda. Jekk għanna rridu nibnu l-Ewropa, fisser li rridu nintegraw iktar naħdmu fl-imkien, naslu sa ċertu ammont ta' federalizmu u inħarsu l-proporzjonalità u s-sussidjarjetà. Eh, sa ċertu punt l europa qed tinbena minn fuq għall isfel jiġifieri li il-reġuni rridu għat rridu jiġu trattati b'mod ġust. Sissa din mish ħaġa li qed issir. Ir-reġuni jħossom minn beda ħafna minn Brussell u dan irridu nqisuh. Huwa importanti li l-awtoritajiet nazzjonali u l-attivitajiet tagħhom ikunu klużi fir-rapporti fuq is-sussidjarjetà il- tweġiba rċivejt il-ġimgħa li għaddiet għallu li li m'għandhomx informazzjoni dwar kif l-istati membri jiġbru formazzjoni dwar tħassib reġjonali fir rigward tal leġislazzjoni Ewropea u lanqas il-Konsil ma seta jgħid kif jitratta l-opinjonijiet li ħarġu mill kumitat tar reġuni għandek xaġa xizziet ma tweġibiet li irċevejt diġà mill-istituzzjonijiet l-oħrajn. Grazzi, Sur Ferreira. Grazzi ħafna, Sinjura President, f'dan id-dibattitu dwar kif qed jintuża il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa punt li aħna ma nistgħux eh, ninjorawh il-proċess ta' integrazzjoni, il-qafas l-oqsfa legali eh, applikabli bit-trattat ta' Lisbona u anki il-mod kif tiġi applikata l-leġislazzjoni Ewropea ta' kuljum dawn l-affarijiet kollha jmorru kontra il-sussidjarjetà għandhom ikunu l-istati membri li jiddeċiedu eh, dak li għandhom jagħmlu l-istati membri għandhom jew għandu jkollhom din ir-responsabilità dawk l-istati membri li oġezzjonaw għal leġislazzjoni Ewropea konsegwenzi prattiċi tagħha għandhom id-dritt li jagħmlu dan imma trattat ta' Lisbona ma tantx jagħtina garanziji f'dan ir-rigward. Dak li għandu x'jaqsam ma' sussidjarjetà ġenwina il-proċess Ewropew qed isir dejjem iktar federalista fin-natura tiegħu Eh, l-organizzazzjoni qed issir minn fuq għall isfel fl-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna nippruvaw nbidlu l-affarijiet jekk aħna rridu tassew nimplementaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà sabiex iċ-ċittadini tagħna jistgħu jgħidu lill-Unjoni x'inhu l-aħjar għalihom u l-Unjoni Ewropea tieqaf timponi dak li triti fuq iċ-ċittadini. Grazzi, Signora Dainoff minuta. Vous avez la parole, Monsieur Stoyanov. Sur Steinhoff. Grazzi, Signora President. Naħseb li il- prinċipju li skontu l-parlamenti nazjonali jistaw eh, jisfidaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà mhux qed jaħdem sew. Sentejn wara tħul fis seħħ ta' trattat ta' Lisbona il-parlamenti Nazzjonali qatt ma' oġġezzjonaw biżejjed biex iwaqfu dan il-prinċipju. Tantu hekk illi dan kien inkluż fit-Trattat ta' Lisbona fil-arfin sħiħ illi din kienet xi ħaġa li ma kienet se taħdem. Intom tafu sew li deċiżjoni eh, proċessa teħid ta' deċiżjonijiet parlamentari id-dum bosta xhur u daf parlament wieħed biss mela saw tagħmlu intom il-kalkoli xi jfisser dan 27 parlament Naħseb li il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu jinvolvi l-ewwel il-kisba tal-approvazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad jiġi adottat l-att. Grazzi, is-Sur Kelly. il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa probabbilment wieħed mill-inqas prinċipju li jissemma fir-rabta mal-Unjoni Ewropea u dan huwa element ta' saħħa u ta' djufija. Element ta' saħħa għaliex l-istati membri jistgħu u huma stess ċerti joqsma u ma jistgħux joqgħdu jippuntaw sabajm l-Unjoni Ewropea għal kollox, jgħidu l-Unjoni Ewropea li tagħmel hekk hekk u hekk. U huwa djufija għaliex naraw pereżempju tweġiba li ħarġet għal kriżi ekonomika naħseb illi ħafna jaqblu illi kiku l-affarijiet jistaw isiru ħafna iktar malajr imma minħabba il-burokrazija daw l-affarijiet ma jistaw x'isiru imma jekk se jkun bidla fit-trattat huwa importanti li aħna ngħidu b'mod ċar eh, eh, u naħdmu fl-imkien mal parlamenti nazzjonali biex naraw xirridu nirranġaw dwar dak li qal il-Kummissarju dwar it-tweġibiet li għatu l-Parlamenti Nazzjonali fir rigward ta' Trattat ta' Lisbona u sussidjarjetà u dinja xi ħaġa li nara f'pajjiżi wkoll. Grazzi. Sur Sefkovic, hekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-onorevoli membri għal tweġibiet tagħhom u għal kummenti eh, tagħhom għal dak li għat jiena fil-bidu nirringrazzja wkoll il-Parlament Ewropew għall approċċ kostruttiv ħafna lejn dan il-mekkaniżmu u anki lejn il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlamenti Nazzjonali f'dan ir-rigward. Jiena ninsab konvint illi il-xogħol siwi li qed isir permezz tal-mekkaniżmu tal-kontroll tas-sussidjarjetà huwa mertu tagħna l-koll. Dan permezz dan aħna ma rridux nibblokkaw l-integrazzjoni Ewropea, anzi rridu nagħmluha iktar trasparenti, iktar demokratika għaliex il-kwistjonijiet iqarbu iktar lejn il-ċittadini u tħassib tagħhom. Kolli ngħid ukoll illi nilqa' il-ton pozittiv u l-approċ kostruttiv tal-kellima dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali f'dan id-dibattitu għaliex huwa jekk aħna rridu nibnu Ewropa inklusiva eh, huma ma l-Parlamenti Nazzjonali illi eh, jitkellmu ċ-ċittadini tagħhom il kummissjoni edha eh, trawem dialogu politiku attiv mal-parlamenti nazzjonali, dialogu li wassalu ta' ħafna frott u dana narraħċar minn numru ta' opinjonijiet u t-weġibiet li nirċivu nixtiequ illi dan kollu jitkompla fil-ġejjeni Issa dwar il-Kumitat tar Reġuni l mistoqsija li għamiltuli, iva ħna naħmu mill-qrib ma dan il-Kumitat tar Reġuni u l-Kumitat tar Reġuni għandu rwol attiv dan il mekanizmu u jissemma il-leħen tal-autoritajiet lokali u reġjonali Ewropej. Mod speċifiku il- il-mekanizmu tal-Komitat ta' reġuni għal kontroll tas sussidjarjetà jgħin l-autoritajiet lokali u reġjonali u jista' jgħin lill kummissjoni tifhem iktar l-impatt ta' dan kollu fuq uh, dawn eh, il- fuq livell reġjonali u lokali. Ikolli ngħid li skont il-protokoll ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Kumitat tar Reġuni, il-Kummissjoni ta' Bot regolari tibat li l-Komitat tal-Reġuni kommenti bil-miktub dwar l-opinjonijiet illi joħroġ dwar il-mekanizmu ta' kontroll ta' sussidjarjetà u l-entitajiet reġjonali hawnhekk iridu nirrispettaw it-trattat li huwa ċar ħafna u jgħid illi kull parlament nazzjonali jew kull kamra tal-parlamenti nazzjonali trid tati il-setup leġislattivi eh, l-autoritajiet reġjonali. Kif jaħdmu dawn l-affarijiet fil-prattika? Kollinajt il li l-parlamenti nazzjonali kienu effiċjenti u effettivi ħafna fil- mod kif wiġbu għal proposti leġislattivi tal-Kommissjoni ma jidirx li dawn għandhom xi problema partikolari Eh, bil-iskadenzi u aħna preċiżi ħafna eh, f'dawn l-iskadenzi leġislattivi fl-istess ħin meta aħna nibatu proposta leġislattiva lill parlament Ewropew lil kunsill nibatu wkoll il-Parlamenti Nazzjonali u fi żmien minn ġimgħat il-Parlamenti Nazzjonali ikunu lesti li jibatulna l-opinjoni tagħhom. Dak li qed nippruvaw nagħmlu issa fil-Kummissjoni huwa li nkunu iktar effiċjenti fil-mod kif nibatu tweġibiet għandna mir elettroniku ġdid li qed jippermettilna nirreġistraw aħjar it-tweġibiet kollha qed nippruvaw intejbu wkoll il-kwalità ta' tweġibiet li nibatu lill parlamenti nazzjonali nippruvaw naħdmu iktar fid-dettall eh, fuq l-opinjonijiet li jaslunna mill-parlamenti nazzjonali. Uh, uh, Eh, Li sentejn wara dħul fis seħħ tal-trattat tal-Lisbona, il-mekanizmu ta' kontroll tal-prinċipju ta' sussidjarjetà qed jaħdem tajjeb ħafna u sejjejna wkoll koll ninkludu iktar parlamenti nazzjonali fil-kooperazzjoni Ewropea. Grazzi, Sur Kommissarju, intemmu u koll dan id-dibattitu, seduta ta' da tibda fid-disa ta' filgħodu sa' nofsija. L-agenda issibuha fuq il-website tal-Parlament. Il-lejli tajjeb li kulħadd.